relativi li resqu għaliex aħna neħtieġu aktar sforzi, aktar mobilizzazzjoni u aktar fema f'affarijiet finanzjari u kontroll finanzjarju. Is-sur Zver.